Meine Damen und Herren, wir setzen die Sitzung fort. Signori, niftaħ is-seduta. Għandi punt xinħabbar id t starija bil-miktub il-ġlieda kontra l-isklerosi multipla fl europa ġiet firmata mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament Ewropew u għalhekk skont artiklu 123 tar-regolamenti ta' proċedura din se tintbagħat lill-destinatarji u tiġi wkoll ippubblikata u l-ismijiet ta' dawk li ffirmaw jiġu wkoll imniżla fil-minuti tal-proċeduri tal-lum. L-ewwel firmatorju huwa is-sur Luhan u bekk jiena naddilu l-kelma. L-Onorevoli Luhan jekk jogħġbok. So, er ist nicht hier, an meiner Erklärung ändert sich damit aber Jider illi l-Onorevoli Luhan mux qiegħed hawnhekk fil-kamra ma jinbidel xejn. Iżda iva, issa qegħdin naraw. L-Onorevoli Luhan fidejk jekk Ist arrija tijak issa ġabret il-numru meħtieġ ta' firmatorju bekk nitolbok tikkumenta. Grazzi kollegi, grazzi l daw kolla illi firmaw il-dikjarazzjoni 20 u dana jinkludi u kol talba fuq il-Konsil u l-Kummissjoni sabiex iħedġu kollaborazzjoni xjentifika fuq sklerosi multipla u jipromovu aċċess għat trattament u politika ta' l-impigi u l-adazzjoni tal-dekirazzjoni se twassal għal taħriġ speċjalizzat għall-infermiera kif ukoll għandna l-intenzjoni li inħedġu dibattitu u azzjoni fih dan il-Parlament u l-istituzzjonijiet kollha fejn jitlu mart kroniku bħall sklerozi multipla. Grazzi ħafna mill-ġdid lil kulħadd. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna, Onorevoli Luhan. Bek nistaw nibdew bil-votazzjonijiet tagħna skont l-aġenda tagħna l-ewwel se nivvotaw dwar rapport tal-Onorevoli Sartori dwar it-tiġdid tal-ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva